sal-personal tiegħi kollu illi tassew ħadem bisħieħ biex joħroġ din l-idea. Grazzi u nixtieq nifraħlek għal boħra. Għanna wkoll dikjarazzjoni bil-miktub 21 ta' din is-sena minn Joga Katzin, l-Onorevoli Macmillan Scott, l-Onorevoli Rosbach, l-Onorevoli Chaplin u l-Onorevoli Steinbrook dwar il-persuni ċivili illi ġew midruba fil-gwerra u din ġiet iffirmata mill ħafna membri tal-Parlament u din id-dikjarazzjoni hija skont artikolu 1-2-3 u ser tintbat lil kull minu involut u ser tiġi pubblikata wkoll fil-minuti. L-ismijiet tal-firmatarji bħal dejjem ser jissemmew fil-minuti wkoll. L-Onorevoli Kaċin nixtieq jitkellem. Grazzi, Viċi President. Eżis kollegi, Fisem dak kollha illi bdew din l-inizjattiva jiena nixtieq nirringrazzjak ta' l-appoġġ tiegħek. Aħna rridu nifmu id-batija ta' grupp żgħir ta' persuni illi kellhom gwerer u avvenimenti ta' terrorizmu. Din id-dikjarazzjoni ġiet infasla mal-organizzazzjonijiet nazzjonali tal-dawk illi ġew midruba fil-gwerer tal-Ewropa. Ġbarna 388 firma u għanna u kol fostom il-mesċeja ta' tlet gruppi politiċi. Wara bosta snin ta' ħidma fil-Parlament Ewropew din kienet l-ewwel darba illi jiena rajt illi delegazzjonijiet nazzjonali kollha jew ċertu membri ta' dan il-Parlament ma mumiex jiffirmaw dikjarazzjonijiet bil-miktub u għal dinja ċaġa tassew stramba għalija għaliex dawn id-dikjarazzjonijiet bil-miktub u ma parti tassew importanti mill-ħidma tagħna. Issa ngħaddu għal votazzjonijiet. L-ewwel nett ser nivvutaw dwar ir-rapport mill-Onorevoli Beres dwar l-emenda tar regolament numru 1927